Ba' hija approvata u neħwa minn l-agenda. għal tista approvajna l-agenda għal din il-plenarja u nibda diskussjoni fuq l-ewwel punt fl-agenda, ċoe il-rapport tal-kollega Komi fuq l-istandardizzazzjoni Ewropea. L-u għennatu il-mikrofonu l-Sinjora Koni. Grazzi, President, <clears throat> kollegi. Fl-aħħar wasalna fil dibattitu ħari u l-approvazzjoni ħarija ta' dan ir-regolament importanti. l għunnet jena nishtiq najdilkom illi Jiena personalment sodisfatta ħafna tal-ħidma li saret mal-kollegi shadow rapporteurs u ma daw kollha li ħadu sem kemm fil-kumitat kif ukoll eh, kemm fil-Kummissjoni Ewropea kif ukoll mill-Kunsill eh, ħana dan ir-riżultat. Barra minn hekk aħna irnexxilna napprovaw wieħed mid-dossier iktar importanti għassu intern f'sena u għal dastanti se se ngħaddu f'approvazzjoni fl-ewwel qari billi nissemplifikaw ukoll il-proċedura leġislativa. E, Nista' ngħid b'mod ċar, naħseb li dan huwa suċċess kbir għall parlament Ewropew li ta' kontribuzzjoni sinifikanti għal eh, definizzjoni tal-aħħar tat-test aħħari ta' regolament. Ir-rwol tal-Parlament f'dan il-każ joħroġ imsaħħaħ u jiena nawgura li din l-istituzzjoni importanti hija dik li tirrappreżenta verament il-ċittadini Ewropej jistgħu dejjem jagħtu iktar eh, imbottatura u iktar involviment. Nista' issa nisħaq fuq aspett partikolari ta' regolamentu nitkellem kemm huma fuq kemm huma importanti l-bidliet li għamilna. L-ewwel nett bidħul fis-seħ ta' dan ir-regolament. Sinjura Komi, skużani, jgħid il-President, Kollegi, maħnix eh, f'pożizzjoni nisimaw eh, il-rapporter jitkellem. Jekk intkom mandkomx intenzjoni tiħdu sem fid-dibattitu oħorġu mill-awla f'silenzju. Minu eh, moment wieħed biss, Sinjura Komi, sen nżommok tista' tkomplissa. Grazzi, President, tajti Signora Komi. Issa nista nisħa fil-qosor eh, xi karatteristika speċjali ta' dan regolament u nitkellem fuq il-bidliet. Law net bidħul fi seħ ta' regolament, is-sistema ħad tibqa tkun ibbażata fuq prinċipi konsolidati eh, se tkun volontarja, privata u bazata fuq il-prinċipju ta' delegazzjoni nazzjonali Mela, e, l-intenzjoni tagħna ma kienx dik illi se inbidlu sistema li ħadem taj, ħadmet tajjeb sistema li naraw li huma l-bidliet neċessarji biex is-sistema tkun iktar demokratika u kompetitiva fuq skala Ewropea u internazzjonali. Barra minn hekk aħna eh, iżgorajna il-parteċipazzjoni effettiva eh, tal-partit interessati dawk li għandhom interess. U kemm fil fazi ta' konsultazzjoni qabel ma ħejjejna l mandatu u anki wara. Dan huwa punt importanti ħafna għax dan qed iżid id-demokratiċità u qed iwassal għal standard tal-partit kollha interessati kemm tal-suq kif ukoll tal-atturi pubbliċi u tal-importanza pubblika. Biex niżguraw mbagħad li din il-konsultazzjoni teżisti fil-fażijiet kollha eh, tal-proċess, il-Parlament tarab li l-Kummissjoni Ewropea joħloq sistema ta' notifikazzjoni eh, illi b'dan il-mod il-partit interessati interessati jistaw jirreġistraw ruħom u jkunu informati automatikament. Kif huwa ġust li nużaw din is-sistema biex ninformaw il-partit interessati u importanti anki li nizguraw il prezenza tal-autorità eh, tal-autoritajiet li għandhom funzjoni amministrativi, eccetera. Punti importanti huwa dik tal-ħarsin tal-SMEs u l-semplifikazzjoni tal partecipazzjoni tagħhom. Illi jiena personalment xtaqt forza kbira ikun prezenti fil-regolament, specialment fuq il-pjan nazjonali, għax l-SMEs kem imħabba daqs zaħir, kem u koll imħabba l-problemi ta' lingwa, għandhom eh, diffikultajiet ikbar li jitħlu attivament fis sistema ma huma fil-fat il-bazi ekonomika tal-sistema Ewropej, Ewropea tagħna. Fuq livell Ewropew irid eh, ikun hemm ukoll din ir-rappreżentanza u dan għandha tibda mill-qiegħ għaw aħna għal-daqstant eh, bazajna ruħna fuq sistema bottom-up. Eh, dan din sistema ħat tkun koordinata aktar fuq livelli differenti, eh, dak nazjonali u dak Ewropew, barra minnek se jkun marbut ukoll fuq il-pjan internazjonali. illi ki hija waħda mill-għaniet gbar tagħna, u essenzjali l-Unjoni Ewropea tipromovi u xerret l-standard tagħha u kullimkien biex biex ikun hemm standard universali. Bdejna dialogu importanti mal-Istati Uniti b'mod partikolari mal-missjoni li aħna faċajna f'Washington mm, bil-Kumitat Inko u koplu fuq din it-triq, però l-Parlament Ewropew irrifjuta talba tal-Kunsill li jkun hemm ta' implementazzjoni fuq il-tekniċi speċifiku fuq il-teknoloġija għall-informazzjoni u l-informazzjoni. Tik. Għax kienu se jżidu pis kbir għal u kienu se jagħmlu um, se jagħmluh ġaluħ jimxi bil-mod. U b'dan il-mod, e, e, ridna naraw ekkux stajnix noħorġu b'teknika specifika jew le. Masal għal konklużjonijiet nistaw najdu li regolament qed jisamplifika sistema kollha e, finanzjarjament u amministrativament u qed jiżgura livell oli ta' trasparenza, per eżempju għanna introduċejna l publikazzjoni fuq il-website tal-Kummissjoni tal-lista ta' standards armonizzati li kienu soġġetti għal oġġezzjoni formali. Mux sentaw għal il-diskors tiegħi għax kemm ħafna eh, eh, karatteristiċi u hemm ħafna dettalji u nippreferixxi nħalli spazju għal dibattitu għal jekk ikun hemm bżonn anki eh, għal biex nirrispondi għal mistoqsijiet. Grazzi, Sinjora Komi. Nisa naddu għal Komissarju Reding. President, Honorable Member. President, Aziz Membri, l-ewel net nishtiq nifra l-rapporter, l-Lara Komi, u il-membri tal-Kumitat Imko b'mod partikolari iċ-Chairman Malcolm Harbour għal-ħidma eċċellenti tagħhom. Intom tafu l-istandardizzazzjoni u għet mill-istrumenti ewlenin li fuq mijam sejsa l-ekonomija Ewropea l-kooperazzjoni bej l-autoritajiet pubbliċi l-industrija u l-organizzazzjonijiet tal istandardizzazzjoni biex ifasslu l-standards waslet biex dawn jikontribwixxu għal l-ikbar kisb waħda mill-ikbar kisbiet tal-Unjoni Ewropea l-kol taqblu li wassu intern standards għandhom rwol ewlieni biex jtejbu il-kompetittività tal-intraprizi Ewropej huma jgħinu biex ikun hemm aċċess għas-swieq globali tal-lum il-ġurnata u jiżguraw l-interoperabilità ilija ewlenija ovvjament għal kompetizzjoni u għall-iżvilupp ta' prodotti u servizzi ġodda għall-SMEs L-standards huma strument ewlieni biex huma iżommu jattiraw il-konsumaturi. Naqsu r-riskju jżidu l-fiduċja u s sodisfazzjon. U dan jiġi mill-użu ta' l-standards fiswiq miftuħa u kol grazzi għas-sigurtà. L-istandardizzazzjoni għandha tadatta għal bidliet fis-soċjetà illi aħna qegħdin niffaċċjaw l-ekonomija globali, il-ħtieġa għall-iżvilupp sostenibbli, il-konverġenza tat-teknoloġiji, il-ħarsin tal-konsumatur u it-titjib tal-aċċessibilità u l-inklużjoni għal persuni b'diżabilità u għal eh, l-anzjani, il-Kummissjoni adottat il-pakket ta' standardizzazzjoni f'Ġunju 2011 biex tindirissa dawn il-kwistjonijiet. Jiena sodisfatta li qed nara il-Parlament issa qed jiddiskuti l-adozzjoni tal-aħħar biċċa ta' dan il-pakket, ir-regolament dwar l-istandardizzazzjoni Ewropea. Dan ir-regolament sejjer jgħin biex nindirizzaw u insolvu tlet problemi. L-ewwel nett, il-ħefa, il-veloċità ta' din l-istandardizzazzjoni, li pjanar il-trasparenza tal-mandat tal-Kommissjoni li jitolbu l-organizzazzjoni tal-istandardizzazzjoni Ewropej biex ifasslu l-standards sejrin jittejbu grazzi għal programm annwali ta' ħidma u kol permezz appoġġ finanzjarju. It-tieni net l inklussività tal-istandardizzazzjoni Ewropea. L-opinjoni tal-partijiet interessati fis soċjetà l-lum il-ġurnata mhix biżejt mhix integrata biżejjed fil-proċess u dan ir-regolament sejjer itejjeb din ir-rappreżentanza tal-SMEs tal-partijiet interessati fis soċjetà kemm fuq livell nazzjonali kif ukoll fuq livell Ewropew. It-tielet element dan huwa dwar il-xiri pubbliku, l-akkus pubbliku tafu il ħafna teknoloġiji senders ta' teknoloġija tal-informatika jiżguraw l-interoperabilità u dawn mhumiex infasla mill-organizzazzjonijiet Ewropej għall-istandardizzazzjoni imma mill-fora globali u l-konsorzja. Umbagħad dawn l-ispeċifikazzjonijiet ma jitħlux fil-kategoriji ta' standards tagħna. U l-awtoritajiet pubbliċi jistgħu jirreferi għalihom meta huma jagħmlu sejħiet għal tenders. Issa jista' jkun hemm proċedura ta' evalwazzjoni illi mbagħad jkunu jistgħu jużaw għal awtoritajiet pubbliċi fil-xiri pubbliċi dejjem jekk dawn ikunu f'konformità ma' setta kriterji għabbażi tal-prinċipji tal-WTO għal proċessi ta' standardizzazzjoni. Ir-regolament ukoll jitkellem dwar possibilità illi l-Unjoni tuża standardizzazzjoni ta' servizzi bħala qodda ta' politika fi dan il-setturi armonizzati. Il-Kummissjoni bħal ħafna fi dan il-Parlament jiddispjaċija mill-fatt illi il-Kunsill impona proċeduri ta' komitoloġija fuq il-mandati aħna naħsbu li dan mhux ġustifikat u dan se jrid jikkomprometti l-effiċenza tas-sistema minħabba illi jaħlu ħafna ħin. U għalek aħna ser nużaw bisħieħ il-klawżola ta' revizjoni illi daħħala l-Parlament u da dan nirringrazzjawh biex nevalwaw l-impatt tal-komitoloġija fuq il-mandati biex bekk ikun hemm proposti ġodda li jkunu jistgħu jsiru fi żmien sentejn madana kollu minħabba li ħafna mill-elementi ewlenin ġew aċċettati mill-proposta oriġinali u fi spirtu ta' kompromess u biex niffaċilitaw ftejim tal-ewwel qari, il-Kummissjoni hija lesta illi taċċetta t test hekk kif ġie maqbul bejn il-Parlament u il-Kunsill. Grazie Commissario. La parola eh, all'onore. Grazzi l-onorevoli Gierek fisem il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Komissarju, Sinjuri, ir-rekwiżiti għall-standards huma importanti mill-punt di vista tal-ekonomiji, tal-skala, il-kwalità u s-sigurtà tal-konsumaturi. Il-progress teknoloġiku jaġġel iktar mill-proċess ta' tfassil tal-standards. Għal daqstant fis-swieq hemm bżonn ta' twaqif tal-standards effiċjenti u veloċi biex bekk ikun hemm interoperabilità aħjar fi swieq u kompetittività aħjar. Għalhekk aħna għandna bżonn ta' armonizzazzjoni hawnhekk. L-istandardizzazzjoni għandha tinkludi organizzazzjonijiet nazzjonali li jistabilixxu l-standards iżda fil-proposta mill-Kummissjoni dawn jiġu injorati. Għanna bżon ta' mekkanizmi aħjar ta' kooperazzjoni fost il-komunità u l-organizzazzjonijiet nazzjonali. Grazzi issa għal kellima fisem il-gruppi politiċi nibdew bl-onorevoli ġwab erba minuti fisem il-PPE. Sinjura President, Viċi Presidenti, kollegi, il-proposta dwar l-standardizzazzjoni Ewropea inna niddiskutu hawnhekk f'din il-Kamra u jiena naħseb illi fl-aħħar ta' dan il-proċess aħna il-koll għandna ċertu oġġezzjonijiet ġustifikati illi forsi nistgħu nsemmuhom illi inti Viċi President Redding tkellimt dwarhom għandna il att intern tas-Sur Barnier u naħseb li Mod ġenerali għanna riżultat tajjeb. Nistaw forsi nejdu għalli xanna nifirħu li sinjura komi dwar rapport taħħa l-ewel net ksibna xaħġa wahda, xaħġa illi aħna tant tlabnija fl-moddi. Irridu regolamenti li applikaw aktar b'mod aktar dirett u mhux leġiżlazzjoni nazzjonali domestika. Issa rajna li din saret realtà it-tieni net xi ħaġa oħra. Dan huwa dokument illi ġie adottat Taħt l-ewwel qari huwa importanti illi ngħidu illi aħna rnexxielna nsaħħu drittijiet tal-Parlament Ewropew. Fl-imoddi il-Kunsill biss bħala istituzzjoni seta irazzan, iwaqqaf jew jikkummenta dwar proposti marbuta mal standardizzazzjoni fir rigward ta' dan ir-rapport li se nivutaw dwar u għada nistgħu naraw li l-Parlament Ewropew ser ikollu l possibilità li jfassar riżoluzzjoni U kol jaħdem fuq xi xogħol ta' standardizzazzjoni jew inkella jżomm lura milli jsiru jsir ċertu xogħol, forsi jekk ikun hemm bżonn ta' ċertu miżuri, xi tfassil ta' ċertu standards. Dawn it tib ta' affarijiet fejn rajna li kien hemm kritika jom fil-modi. Din il-proposta partikolari qed tqis l-anijiet illi aħna rridu nilħqu fl-industrija, rridu li l-standards jibqgħu immirati lejn is-suq Din hija xaġa importanti għalina aħna rridu li jkunu involuti l-partijiet kollha, l-partijiet interessati kollha fil-proċess għaliex sissa setaw biss ikunu ta' kumpanjament għal proċess għanna notifika wkoll għandna ħadd kollha u rridu niżguraw li l-istandards ta' bilħaq jaħdmu fis-soċjetà u jiġu aċċettati mis-soċjetà. Din il-proposta aħna se nkunu nistgħu niggarantixxu li l-autoritajiet ikollhom aċċess sħiħ għall-involviment fil-proċess kollu ta' standardizzazzjoni. Issa dak li huwa importanti huwa l-kumpaniji żgħar u ta' daqs medju wkoll ser ikollhom aċċess liberu, aċċess sħiħ għal dan l-approċċ ta' standardizzazzjoni. Sfortunatament fl-imoddi ma kienx dejjem hekk il-każ. Sinjuri, U għamennu li dinja bis miżura wahda mit-12 il-miżuri importanti flat dwar is-suq uniku. Ma rridux nagħtu l-impressjoni illi aħna issa stabilejna xi pedament għall smis Dan huwa l-ewwel pass minn strateġija sħiħa ovvjament tiġi konfermata, x tiswa, imma huwa pass wieħed minn serja sħiħa ta' passi li rridu nieħdu. Nittamaw illi din tirċievi l-approvazzjoni ta' din il-Kamra. Grazzi. Grazzi fisem l-SND l-Onorevoli Mose għal 3 minuti. Grazzi tassew. Meta jiena spiegajt l-elettori tiegħi fid-Danimarka dwar l-istandardizzazzjoni, naħseb illi sabu diffiċli illi jifmu dwar xi xinu dwar xi xini l standardizzazzjoni iżda din l-idea naħseb li hija suċċess għal kooperazzjoni fl-Ewropa minna l-istandardizzazzjoni il-ħajja ta' kuljum tagħna tkun ħafna aktar diffiċli mill-li diġa hi. Nistgħu nużaw il-USB sticks tagħna f'kull computer, aħsbu dwar dan. il-plugs tagħna wkoll tal-elettriku jkunu standardizzati biex aħna nkunu nistgħu nixtru li ma bozzot irridu Huwa minħabba dan li l-affarijiet huma siguri minn ġugarelli sa proprjetà. Aħna nħarsu l-ambjent u nħarsu s-sikurezza alimentari wkoll u għalhekk huwa importanti illi nitrattaw din il-leġiżlazzjoni nirreveduha wkoll wara ċertu perjodi regolari din il-leġislazzjoni hija waħda Ewropea u għalhekk aħna nistgħu nagħmlu l-ħajja aktar faċli għall konsumaturi għall kumpaniji biex huma jipproduċi prodotti għal suq uniku. Hemm tliet affarijiet li nixtieq ngħid dwar din il-proposta. Naħseb li hija proposta tajba. L-ewwel nett huwa essenzjali illi aħna ikonna aktar marġni hawnhekk f'dan il-mandat politiku għandna niddeċiedu dak li rridu. Aħna rridu aktar sem fl-istandardizzazzjoni u jiena naħseb illi hawnhekk għalina bħala SND kienet din il-ħaġa kienet ta' importanza kbira. Irdu niskuraw li aktar persuni jkunu involuti fil-proċess ta' teħid ta' deċiżjoni għall-istandardizzazzjoni Għalina kienu koll importanti illi nizguraw illi ma jkonniex biss mandat politiku miftuħ fuq livell Ewropew irridu niżguraw ukoll illi l-istati membri fil-ġejjeni ikunu jistgħu jagħmlu deċiżjonijiet importanti marbuta mas sigurtà soċjali, sistemi ta' saħħa tagħhom. U jina naħseb li bil-ħidma tagħna hawnhekk f'dan dan il-Parlament Ewropew aħna żgurajna illi ma neħu lebda kompetenzi mill-istati membri f'dawn is-setturi hekk importanti. Għandna sitwazzjoni fejn qed jirbaħ kulħadd. Organizzazzjonijiet l-organizzazzjoni ser ikunu jistaw jiksbu aktar minn din il-ħidma, ser tagħmel affarijiet aktar faċli, ser ikun hemm aktar ħeffa fil-mod kif jaħdmu l-affarijiet u jien nixtieq nifraħ lill konsumaturi Ewropej u lil min ser ikun qed juża dawn l-standards. Adesso dovrei dare la parola all'onorevole. Issa, suppost li ser naddi l-kelma l-onorevoli Menders illi minix nara f'postu bil-qeda f'postu. Għal daqstant ser naddi l-kelma l-onorevoli Rule għal 3 minuti fisem il-grupp tal-ħodor. Ich werde mich kurz halten und mich auf das Wesentliche konzentrieren. Grazzi ta' sew, Signor President, jena ser zon fil-qosor nifoka fuq l-aspetti l-aktar importanti. L-standards huma importanti, huwa element li ġi verifikat u jippermettilna li nkun nistgħu nużaw l-istess lingwa teknika fl-Unjoni Ewropea huwa strument tajjeb biex nipromovu l-innovazzjoni u s-sostenibilità. L-approċċ Ewropew wera xi sarraf u fi żmien ta' kriżi ekonomika naħseb li għandna namlu modernizzar kaut tal-istrumenti illi diġa għanna. U mux nikkompromettu l-eżistenza tagħhom. U din il-proposta kienet essenzjali hawnhekk. Aħna saħħaħna l-pożizzjoni tal-gruppi l-aktar importanti. Irridu niżguraw iżda li aħna ma nikkompromettux l-eżistenza ta' dawn l-standards. Għaliex dawn huma stabiliti fuq ċertu bażi u hemm dawk li jridu jħallsu wkoll trade unions l-industrija ta' l-opinjoni tagħhom, forsi stajna nagħmlu xi ħaġa aktar, iżda xorta waħda jiena lesta li naċċetta l-kompromess li ksibna. L-ideja kienet li nżidu l-standards, nestenduhom għal servizzi mod partikolari servizzi marbuta ma' l-industrija u l-ICT għaliex din dan huwa settur sostanzjali għal standards iżda aħna dan kellna namluħ nar ma poġġu f'periklu il-professjonijiet. Iżda l-istandardizzazzjoni hija marbuta wkoll ma l-ispejjeż u rridu naraw l-aspett ta' relevanza tas-swieq. Jiena naħseb li kellna pjattaforma li kiku jkollna pjattaforma tal-istandards din tkun ta' siwi għal konsultazzjoni li jista' jkollna kien importanti l-inżommu namlu differenza bejn il-leġizlazzjoni u l-istandardizzazzjoni.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 Iżda irridu naraw ukoll l-isfond ġenerali hawnhekk huwa tajjeb u xiera illi rapporter dan irnexxiela tagħmlu bl-aħjar mod. Is-sinifikat ta' l-standards huwa importanti u jinfluenza s-suq aċċess għall-standards u is fil-tfassil tal-standards huwa importanti immens għall viabilità tal-kumpaniji. Għaldaqstant aħna irridu niftakru wkoll l-standards tekniċi tal-ICT, l-speċifikazzjonijiet tekniċi huma importanti u grazzi għalihom nistgħu nappoġġaw lill-ICT. Għalhekk l-standards għandhom rwol ewlieni għall-iffanalizzar ta' suq intern illi jaħdem tajjeb. Jiena naħseb illi il-rapporter ħadmet fuq l-iktar affarijiet importanti u nishtiqla l-aqwa suċċess għal ġejjeni. Grazzi fisem li FD l li Paxka għal minuta. Komissarju, jiena napprezza l-intenzjoni tal-Kummissjoni illi it-tajjeb l-ambjent tal-kummerċu tan-negozju kif iddikjarat fil-regolament għal proposta u dan għandu jisir billi naġġornaw il-prinċipji ta' standardizzazzjoni nixtieq ngħid li s-sistema twal qed taħdem tajjeb u għalhekk irid nevalwaw bir-reqqa l-impatti ta' xi bidliet. Dak li mniex nara hawnhekk f'dan ir-regolament hija referenza għal prinċipju tal-istandardizzazzjoni internazzjonali fil-prinċipju ta' rappreżentanza nazzjonali. Apparti dan, minix nara prinċipji dwar is-sospensjoni tal-proċedimenti. Jiena wkoll naħseb illi ħafna mill-artikli għandhom ringwaċ ġenerali illi jista' wasal għal interpretazzjoni differenti għalhekk huwa importanti illi naċċettaw l-emendi li ġew proposti mill-Kumitat tal-Industrija e Riċerka u Enerġija u l-Kumitat tal-Kummerċ Internazzjonali. Grazzi. Grazzi, ora la... Grazzi, issa il-kellima l-oħrajn nibdew bl-Onorevoli Bastos għal żewġ minuti. Tabrijada, Signora President. Grazzi tassew, Signora President, eżis kollegi, Kummissarju. Jena nishtiq nibda billi Nifraħ lil Lara Komi, ir-rapporter, ħidma eċċellenti u hija tassew importanti għal ġejjeni tal-Ewropa f'dinja f'soċjetà fejn qegħdin naraw dejjem aktar bidliet għalhekk aħna neħtieġu sistema għal standards integrati, sistema illi tkun effiċenti u aġġornata. Irridu niggarantixxu il-ħidma tas-suq intern intejbu il-ħajja tal-konsumaturi u inħarsu l-ambjent. Dan kollu huwa essenzjali iżda neħtiġu wkoll l-inklużjoni soċjali, progress tekniku aħjar, komunikazzjoni fost in-networks u s-sistemi l-iktar f'setturi fejn l-ICT u involut. Kif intqal strateġija ġdida għas-suq uniku U għallet l-istandardazzjoni hija essenzjali biex naġġornaw is-suq uniku irridu nirrevedu il-proċess ta' standards tagħna biex niżguraw illi konna l-vantaġġi tas-sistema attwali. Iżda nsibu l-aħjar bilanċ bejn il-livell nazzjonali u Ewropew. Dak li qed niddiskutu issa huwa simili għal dan ir-rapporter tiddefendi dawn l-anijiet implementazzjoni iżda li waslu għal spejjes ta' tranzizzjoni u spejjeż għoljien ħafna. Rridu nsaħħu s-sem tal-SMEs fuq livell nazzjonali u niffaċilitaw l-aċċess għal dawn l-standards rridu nsaħħu s-sem ta' persuni li rappresentaw interess soċjali, konsumaturi, l-ambientalisti, l-ħaddima, persuni b'disabilita' Dan kollu huwa importanti u għandhom jiġu involuti hawnhekk. Dan ir-rapport ser kontribwixxi biex jerġa' inniedi il-proġett Ewropew għall innovazzjoni Ewropea għall kompetittività imsaħħa tal-kumpaniji tagħna fl-Ewropa. Grazzi. Grazzi. L-Onorevoli Gebhardt għal żewġ minuti. schön, Frau Vorsitzende. Grazzi ħafna, President, Signori. Biex nerġan semmi l-eżempi li ta' il-kollega tija signora xalta, mis-sejja nimmaġinaw li kunem stick tal-USB u computer għandu ports differenti biex tuża din l-stick fija. Issa kieku jkunu kollha differenti, jkollna bżonn ħafna adapters differenti u dawn juri kemm importanti l-istandardizzazzjoni. U kemm għamlet il-ħajja taċ ċittadini tagħna u tal-kumpaniji tagħna aktar faċli. Din hija xi ħaġa interessanti ħafna u importanti li qegħdin niddiskutu hawnhekk. Il-Parlament irnexxielu iġib ħafna titjib fit-test tal-Kummissjoni u nixtieq nirringrazzja l rapporter għal din il-ħaġa kif ukoll li xadow rapporter. Għamlu xogħol eċċellenti ħafna. Madana kollu kien hemm żewġ punti li wieħed irid jiffoka fuqhom u li kienu importanti ħafna għalina. L-ewwel punt li natu appoċ lill-SMEs. Dawn importanti għalina, rridu naraw li l-standardizzazzjoni mhix xi ħaġa li ssir mill-kumpaniji l-kbar, imma ikollha wkoll l-interessi ta' dawn l-SMEs. Bi proċeduri bħal dawn, il-kumpaniji l-kbar u il-kumpaniji żgħar ikunu jistgħu jaħdmu flimkien irridu nkunu ċerti li se nagħtuhom l-appoġġ li hemm bżonn. Xi ħaġa oħra importanti għalina kienet l-eżenzjoni ta' ċertu servizzi li għall-ewwel darba bħalissa ġew inklużi f'dawn il-proċessi. L-istandardizzazzjoni tista' tkun perikoluża meta nitkellmu dwar dawn l-affarijiet. Il- service providers irtu kollom garanziji speċjali u naħseb li sibna kompromess tajjeb. U l-grupp tagħna jista' jaqbel ma' kompromess bħal dan, però għatfadal ħafna xogħol xi jsir nispera li dan ix-xogħol se jkun aktar ifaċilitat fil-futur. Grazzi. L-Onorevoli Galpeċ. Gra Grazzi l-ewwel nifraħ li rapporter illi għamlet biċċa xogħol eċċezzjonali hija rnexxiela tlesti din il-ħidma dan il-proċess twil b'suċċess u għalhekk jiena naqbel mal-ħtieġa ta' standardizzazzjoni u għalhekk huwa meħtieġ ukoll jista' jkun li huwa meħtieġ ukoll illi inħaffu dan il-proċess imma m'għandix tbagħat il-kwalità. U importanti li intejbu il-ħeffa burokratika u importanti wkoll li kulħadd jagħmel il-biċċa tiegħu. Dan jinkludi il-Kummissjoni. F'dan ir-rigward nistgħu nagħmlu iktar, nistgħu nħassu eh, nħaffu il-fazijiet tal-xogħol tal-bidu jew inkella meta niġu biex nfissru l-mandat, il-proċeduri ta' verifika jew inkella nistgħu nħaffu wkoll il-pagamenti. Jiena naqbel ma' rapporter irridu nibbażaw fuq is-sistema attwali u niżviluppaw aktar. Din is-sistema niżviluppaw aktar. Ovvjament ma rridux li jkollna problema ta' spejjeż eċċessivi u jina etniħu gost illi din il-problema ġiet indirizzat u importanti li naqsu l-spejjeż pal per eżempju nofru pakketti bi spejjeż imnaqsa u importanti li nappoġġaw l-SMEs, intrapriżi zaru ta' daqs medju u ninvolvu wkoll il-bosta dit meta jiġu stabiliti standards ġodda. Jien ikolli ngħid illi fl-modi wieħed mixkil ewlenin kien dak tal-ispejjeż jew inkella ta' nuqqas ta' tarif. Għalli jew importanti illi niffukaw l-ewwel qabel kollox fuq dawn is-setturi imbagħad insibu modi ta' kif nistgħu inżidu il-motivazzjoni tagħna u l-approvazzjoni Aħna irnexxinna natu kontribut importanti grazzi għal dan ir-rapport, nixtieq nirringrazzja l-kollegi u nirrakkomandalkom illi tapprovaw dan ir-rapport. Jiena żgur hekk ser nagħmel. La parola. Grazzi l-Onorevoli Weiler għal minuta u nofs. Ja, liebe, liebe Frau Vorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe meine President, eżis kollegi. Edda minar nuċċali, pero għalli ringrazzja li rapporter u l team kollu ta' Shadow Rapporters biex aħna nkunu nistgħu napprovaw dan id-dokument għada. Daw l-istandards huma bżonn jużi u jien għandi xi eżempji per eżempju l-elettromobilità di ma tistax possibli tkun possibli minn l standards Nafu? Nafu illi din issir fuq xi ħaġa fuq livell internazzjonali. Fl-aħħar 25 sena kellna żmien tajjeb fit-teknoloġija iżda kellna wkoll xi problemi il-proċess tal-standards kien wieħed bil-mod biss, kien um wis kien miqum ħafna flus ukoll, irridu naħuhom daw l-affarijiet u daw il-problemi u forsi qed jirna xxilna. Bekk l-SMI se jkun iktar faċli għalihom biex jipparteċipaw. dan l-eżerċizzju u din il-kooperazzjoni kien wieħed tajjeb ħafna, però issa rridu naraw kif se jimxu l-affarijiet, kif se taħdem fil-verità. L-istituzzjoni ġundin kella id-dubju fuq l-eżerċizzju li sar, però issa il riżultat kien wieħed tajjeb u l-istituzzjoni qalet li l-kompromess li ħana issa jogħġobhom kien hemm ħafna titjib u se jkompli jkun hemm fil-futur. Grazzi ħafna. Issa naddu l-proċedura tal-kanċ tiegħi. Se nibdew bl-onorevoli Matzka Kukovic. Grazzi ħafna, Sinjura President, nixtieq nirringrazzja l rapporter l-MPs kollha li parteċipaw f'dan il-proċess biex aħna intejbu sistema ta' standardizzazzjoni. Naf xiġifieri li wieħed jistandardizza proċess tal-kumpanija, dan huwa proċess diffiċli ħafna u dan allura huwa kontribut kbir għal SMEs. Issa rigward l-ICT, aħna rridu naħsbu f'Bill Gates li aktar minn 10 snin ilu qal li ma' kull soluzzjoni u l-ewwel jaħseb ta' dwar kif għandu jagħmilha standard. U hekk il-Microsoft ħarġet bis-soluzzjonijiet tagħha. Issa qegħdin nindirizzaw is-servizzi. Ridu nagħtu ħafna attenzjoni għas servizzi fuq livell Ewropew u rridu naraw ukoll kooperazzjoni mal-Indja, ir-Russja u swieq oħra internazzjonali. Grazzi ħafna. il-kelim li jmiss. Grazie ħafna. Il-kompetitività so Standardele sunt instrumente importante pentru competitivitatea u il standard huma e importanti għal kompetittività tal tal-kumpaniji, specialment l-SMEs, biex ikunu jistaw jipparteċipaw għal proċess ta' norma ta' standardizzazzjoni. Dan huwa importanti għal proċess teknoloġiku. L-standards għandhom jinkoraġġixu l-SMEs biex ikunu kompetitivi, biex jużaw soluzzjonijiet li jkunu innovativi teknoloġikament. Hemm bżonn li jkun hemm iktar parteċipazzjoni fuq livell internazzjonali li huwa l-iktar livell xiera għax memx eh, barir lingwistiċi u spejjes eh, ta' lingwa u nkunu nistaw natu dan din il-possibilità bil-dritt ta' vot anki għal biex nieħdu semma fil- eh, eh, f'dawn l-uffiċi ta' standardizzazzjoni jfisser li SMI jkun jistaw jipparteċipaw direttament għal din il-funzjoni. Kien hemm ġew fissati eh, prezzijiet u tariffi speċjali skont l-attivitajiet jekk mhix SMEs jew artiġana. Dan huwa pożittiv ħafna. La parola all'onorevole Cofferati. Is-sur e konferati. Grazie President, jena nishtiq najċa ħaġa fil-qosor u najda l-komissarju. E, inti għati li xol ta' rapporter kien eccellenti. E, il-kumitati kontribwew biex ittejbu il-proposta billi aġġornawa. Hemm eh, innovazzjonijiet fit testa ħarja per eżempju l-parteċipazzjoni tal-partit interessati fil-proċess deċiżjonali, l-aċċess tal-SMEs għalli standard u l-introduzzjoni anki ta' klawzolo soċjali hija importanti ħafna. Eh, anki il-rikonoxximent tal-pjattaforma ta' eh, partit interessati ħafna li għatu valur u għal-rizultat ħari, pero jina nħoss li fuq dak li għandu xaqsam ma' servizzi. Il-punt ta' bilanċ li ntlaħa u eh, apprezzabli u ta' min japprovaw, pero rridu niftakru li rridu ninkludu anki il dispozizjoni ġdida li permetti il-proċess ta' standardizzazzjoni minn ma jkun ta' pis għal ċittadini jew inkella eh, ta' kompetizjoni bejn is-sistemi ekonomiċi. E xol kien eccellenti, kien koerenti ħafna, pero diġa' issa irridu naħsbu għal faż li jmiss. Grazie. La parola all'onorevole Hard. Grazie ħafna, issa l-onorevole Harburg. Pala ċemen tal-komitat nishtiq nifraħ lil membri kollha tal-kumitat ħadmu l-koll ħafna biex kisbu riżultat eċċellenti. Titjib tajjeb ħafna għal dan il-qasam ta' suq wahdini. Jiena ċert li l-Commissioner taf illi dinja bieċa liġi importanti ħafna illi sen nfutaw fuqa għada. Rrit ngħid ukoll illi la darba dan is-suġġett huwa importanti ħafna u hemm interess kbir minnaħa ta' ħafna entitajiet differenti importanti li aħna deċiżjoni flimkien mal-koordinaturi kollha biex aħna nagħmlu biċċa xogħol preparatorja illi mexxa l-kollega tiegħi. Kena bżonn u għamilna rapport strateġiku fuq l-standards. din il-ħaġa tejbet ħafna ix xogħol tagħna. Ħafna mill-kollegi tiegħi, speċjal minnhom speċjalment dawk mill-Kumitat tal-Ambjent, qegħdin hawnhekk u dan jirrifletti wkoll l-interess tagħhom u l-importanza li ltaw li dan id-dossier. Jiena ċert illi għada dan id-dokument se jġib l-appoġġ ta' ħafna mill-Kamra. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Manders. Ixtiq jgħid xi ħaġa? Iva, grazzi ħafna, skużani tal-li tħaltart. Kelli problema bit-traffiku. Bħalissa ma standards ta' traffiku Ewropej biex nindirizzaw il-problemi ta' traffiku, nixtieq nifraħ lill-rapporter tagħna u sewa għalu l-kooperazzjoni kienet waħda tajba ħafna. Dan tajb ħafna l-industrija, għall-ekonomija u tajb ukoll għall-konsumatur. Aħna fl-Ewropa għandna rwol ta' tmexxija f'dawn l standard internazzjonali. U bekk l-Ewropa tidħol fuq livell internazzjonali. Xiftit ta' snin ilu jiena tkellimt mal-Kummissarju Gunter Verheugen biex nippruvaw nissimplifikaw ftit il- diversi tal-iem fi chargers tal-iPads u tal-mobiles. Kieku namlu din il-ħaġa, ikun ħafna iktar faċli għall-industrija u anki għall-konsumaturi. Grazzi ħafna għal kooperazzjoni li jurejtu, kollegi. Grazzi issa il-kelma għal komissarju Redding. Komissarju? <laughs> Skużani, President. Kienew zewċ mistoqsijiet speċifiċi l-aħħar waħda tas-Sur Manders Irrid ngħidu li hemm ftejn volontarju bej eh, l-Unjoni Ewropea u l-Industrija biex ikun hemm arbonizzazzjoni għat charges U naturalment din hija xi ħaġa importanti ħafna l-konsumatur. Kien hemm ukoll mistoqsija dwar l-istandardizzazzjoni tas-servizzi u nixtieq ngħid lill-onorevoli membru parlamentari li ir-regolament jerġa' jafferma l-possibilità tal-Unjoni biex eh, tuża din l-istandardizzazzjoni tas servizzi f'diversi setturi. Naqbel tajjeb ħafna ma dak eh, li qal ma kimħabe. Bekk aħna se nkunu qegħdin nżidu tkabbir u l-konfidenza flat tal-suq waħdin il ġi adottat mill-Kommissjoni f'April tal-2011 dan se jkun tajjeb għall-industrija, għall-konsumaturi u anki għall-ekonomija. Barra minn hekk, kif qalu ħafna membri parlamentari, dan se jkun ukoll din se tkun ukoll evoluzzjoni u mhux revoluzzjoni, jiġifieri bħalissa qed nimxu fuq il-pilastri ta' sistema ta' suċċess li kien hemm u titjib li se jsir se jagħti lill-Ewropa strument komprensiv li mhux biss se jappoġġa l-implementazzjoni tal-politika hawnhekk fl-Ewropa iżda se jgħin ukoll biex inżidu il-kompetittività tal-intrapriżi Ewropew. Jiġifieri grazzi għal din eh, il-Kamra illi se tivvota favur din il-leġislazzjoni liġi. Grazzi ħafna, Komissarju. Issa. Grazie President. Signora Komi, jiena soddisfatta ħafna bid-dibattitu u fiħ ħana prezentajna il-regolament mod komplut u tkellimna sħaqna fuq il-punti ewlenin dan ir-regolament se jgarantixxi l swieq nazzjonali u Ewropew illi jkun hemm iktar interazzjoni, iktar kompetittività illi l-Ewropa għandha bżonn mod importanti. E ntejbu e, l-informazzjoni għall-istandard jista' jiffaċilita e, anki il-ħidma tal-intrapriżi tagħna. L-istandard għandhom impatt fuq iċ-ċittadini direttament kif qalet is-Sinjora Demose. Ittejjeb il-ħajja tagħhom u rridu dan nfemmuh li l-kollegi tagħna biex ikun jistgħu ixerdu din l-informazzjoni kullimkien. U importanti li niggarantixxu l-Ewropa li nkunu iktar kompetittivi fuq livell nazzjonali. Naqbel ukoll ma' Sur Schwab għax hemm bżonn li jkun hemm iktar regolamenti u inqas direttivi jekk irridu verament li jkollna suq intern kif għalin nassur, kif suġġerinna nassu il-professur Monti u l-Kummissarju Barnier. Għax din hija tri tajba biex naslu l unjoni li ma tkunx biss ekonomika, ma tkun effettivament politika kunu nistaw fl-aħħar niddefinu anki Ewropea. Se onorevole Komi, la. Grazzi, onorevoli Komi. Id-dibattitu issa maluq. U għada. Issa skont l-agenda Nadu għal rapport okoni jieġifiri l-identifikazzjoni elettronika tal-annimali bovini. Erba minuti għal rapporter. Iva, grazzi ħafna, Signora President, eżis kollegi.